Arrija tal-Konsil għal dak l-intu xaqsam għafas l-Europea Demokrazija l-Istat ta' dritt u drittijiet fundamentali, Beck Nistiden, eh, segretarju tal-Istat, biex eh, tindirizza il-Parlament fisam il-Konsil. Sur President, eh, l-Onorabli Membri, l-ewel Viċi President tal-Kommissjoni, għawnek għanna sa' debattitu importanti ħafna. L-Unjoni hija bbażata fuq valuri li inkludu rispett ta' dinjità umana, il-libertà, demokrazija u stat ta' dritt. Dawn huma valuri komuni tal-Istati membri u huma element essenzjali tal-identità tal-Unjoni Ewropea. L-Istati membri jridu jaċċertaw li l-ordni interni tagħhom jirrispettaw bisħieħ istat ta' dritt kif ukoll valuri oħra fundamentali il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament u l-Kunsill għandhom ruol importanti fis-salvagwardja ta' dawn il-prinċipji essenzjali. Aħna narfu li l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti biex josserva u jara il l-Kummissjoni u l-Kunsill edin jaqdu id-mirijiet tagħhom. Kif tistaw tiftakru, F'Ġunju 2013 il-Kunsill stqar illi ir-rispett ta' stat ta' dritt huwa prerekwiżit għal ħarsien ta' drittijiet fundamentali. U sejjaħ li l-Kummissjoni sabiex timxi il-qoddim b'dibattitu eh, fuq il-bżonn possibbli għal metodu kollaborattiv u sistematiku biex nindirizzaw tali kwistjonijiet. Fl-istess xhur dan il-Parlament ukoll talab li l-istituzzjonijiet Ewropej biex jiżviluppaw l-odot meħtieġa għall-Unjoni biex bekk u l-obbligazzjonijiet tal-valuri fundamentali tat-trattat. Il-Kummissjoni tat il-kontribut tagħha għal dibattitu b'komunikazzjoni f'Marzu tal-2014. Dawn l-inizjattivi ikkomplementaw eh, l-odot illi diġà jeżistu il-proċedura ta' ksur li applikabli applikabbli f'każ ta' ksur tal-Liġi Ewropea kif ukoll l-għażla tal-bomba atomika u dinja skont artiklu 7 tat-Trattat ta' Lisbona. Din tippermetti sospensjoni ta' drittijiet ta' votazzjoni f'każ ta' ksur serju persistenti ta' valuri tal-Unjoni Ewropea. Il-Konsil diskuta kemm il-darba kif eh, nistaw dejjem inħarsu b'mod aħjar istat ta' dritt fl-Unjoni. F'Diċembru s-sena l-oħra, il kunsill adotta konklużjonijiet li jistabilixxu dialogu politiku ta' kull sena fost l-istati membri biex nipromuovu eh, jkun hemm salvagwardja għar stat ta' dritt fiħdan l-Unjoni Ewropea. Id-dialogu se jirrispetta ċerti prinċipji bħal l-oġġettività, non-diskriminazzjoni, u trattament indaqs. Jirrispetta wkoll il-prinċipju ta' kompetenzi illi jiġu wasla. U bekk ikunu nistaw naċċertaw li konna approċ inklusiv. Dan l-eżerċizzju għandu ikun ukoll ibbeżat fuq fiduċa reċiproka, presidenza se jkollha rwol ċentrali biex bekk taċċerta li prinċipji jiġu rispettati matul id-dibattitu. Bħalissa, Il-Kunsill qed jaħdem biex jorganizza l-ewwel dibattitu politiku dwar il-suġġett tal-istat tad dritt u dana matul din is-sena. Jiena konvinta li tali dialogu jippermettilna naċċertaw li l-istat ta' dritt ikompli ikun valur fundamentali ta' kulħadd u li tkun il-bażi ta' din l-Unjoni. President, onorevoli membri, Nirringrazzjakom għal attenzjoni u bekk issa nistenna biex nisma' id-debattitu. Grazzi lill-Ministru, issa naddi l-kelma għal Viċi President tal-Kommissjoni Sur Timmermans. Mod l-aktar ċar li nuru xi fisser l-istat ta' dritt tal in alkohol huwa li niftakru f'dak li seħ meta ma jkunx hemm stat ta' dritt. Meta President Eisenhower kien ukoll fisser fil-1958 meta il-gwerra, tini gwerra kienet għada kif intemmit, kienem iġbijat tal-biza li kienet għada friska fl-imħuħ ta' dawk ta' dak iż-żmien. U allura aħna dan l-aħħar ukoll għamilna tifkira f'dan l-emiċiklu f'jannar tal-kampijiet tal-orribli li kienem u aħna konna prezenti emmek ukoll. Sebajn sena għaddew iżda l-sfond tal-armanti tal-anniversarju mhux biss ifisser jfisser ix-xejrijiet satwali, e, dan jfisser illi l-isfond ukoll hija sejħa ċara għal-viġilanza. Bek jina nilqa dan id-dibattitu li ġi għaliex il-Parlament huwa tassew viġilanti fuq dawn id-drittijiet fundamentali ma nistawx nippermettu l soċjetajiet tagħna jaqgħu lura illi ikonna din il-loġika li, twassal għal il-loġika li tieħu wkoll is-saħħa fis-soċjetajiet tagħna. Il-Unjoni tagħna hija mibnija fuq prinċipju illi s-soċjetajiet għandhom ikunu miftuħa u ħielsa u jkunu ħilsa wkoll mill-forza u allura dawn huma l-valuri tal-Ewropa. Ħafna drabi aħna inqisu dana kollu bħala xi ħaġa skontata u allura ma nistax ma nisħax illi ma jistax ikun hemm l-Ewropa mingħajr rispett sħiħ għal valuri sħaħ tagħna dawn il-valuri komuni ma nistawx aħna ninsewhom għax bekk inkunu qegħdin impoġġu f'periklu il-valuri essenzjali tal-Ewropa u l-Ewropa dak il-kas tiqaf għal kollox. Aħna rridu navvanzaw fuq il-drittijiet fundamentali u stat ta' dritt il-President Juncker tani dmir importanti ħafna u anki personalment ġifiri u importanti li anki meċi tali ħidma. ħidma li s-sir ta' kol-jum il-mainstreaming ta' dawn it-trittijiet fundamentali huma importanti ħafna sam il-bidu sa' tmim flimkien ma' komissarji Jurova u Avronopoulos aħna edin u kol naqdu tim sħiħ u nistiden u kol komissarji uħra biex jinaqdu maħna kikun hemm il-bżon. Lantana huwa namlu approċ ta' 360 grad biex bekk id-drittijiet fundamentali jiġu mħarsa fl istati membri u dana bażi ta' tarif illi jinġabar mill-qrib. Jiena naraf illi dan il-Parlament kemm il-darba sejjaħ għal strument vinkolanti illi jgħin artiklu 7 ċertament nistaw naqblu dwar lan wara eh, tali sejħa u naraw illi l-valuri komuni tagħna dejjem jiġu forzati. Il-kwistjoni ewlenija għad-diskussjoni hija l-aqwa mezz kif aħna niksbu tali għan. Għalija L-istituzzjonijiet kollha huma importanti u rwolijiet komplementari x'jaqdu. F'Diċembru li għadda l-Kunsill u Stati Membri qablu li jkollna dialogu ta' kull sena għal Taljan u jiena nemmen li d-dibattitu tagħna tal-lum ukoll qed jaqdi l-istess punt importanti. Il-Kummissjoni għandha rwol tagħha u skont it-trattati fis-snin li għaddew ħadet azzjoni sħiħa biex tagħmel ukoll pressjoni u anki biex tagħmel ukoll tieħu każijiet il-Qorti tal-Ġustizzja bħal pereżempju l-irtirar ta' imħalfin jew l-indipendenza ta' awtoritajiet supervizorji L-approċ tagħna għal każijiet ta' ksur ukoll jibbaża ruħu fuq dawn il-każijiet ta' stat ta' dritt fejn l-implementazzjoni ta' l-liġi Ewropea tista' toħloq problemi brabta ma' stat ta' dritt. Dana jinkludi id-dritt illi jkollna rimedju u dim tribunal jew każijiet fejn entitajiet ta' nfurzar ma jkollhomx biżejjed setat jew indipendenza. Sa minn Diċembru dak li nsejħu l-ex misuri ta' tielet pilast u kol jistaw jaqaw taħt proċeduri ta' ksur hawnhekk ukoll il-Kummissjoni hija dejjem lesta li tieħu azzjoni. Personalment jina senara il il-Kommissjoni tiħu azzjoni b'mod mhux ideoloġiku u tavalwa kull każ b'mod ġust u oġġettiv skont il-fatti tal-każ u skont il-liġi. il liġi Il-Kummissjoni se tieħu azzjoni imparzjali u tindirizza kull pajjiż eh, bl-istess mod. Aħna ma rridux li kastigaw kull stat membru, iżda nindirizzaw kwistjonijiet permezz ta' intervenzjoni fokata biex naraw li liġi Ewropea tiġi applikata. Artiklu 7 u kol jati u kol il-seta li kunem sanzjonijiet dettaljati u dawn huma mfassla biex jindirizzaw riski ta' ksur serju. Iżda l-esperjenza għarietna illi dan l-istrument li jista' jiskatta mill-Parlament il-Kummissjoni jew terz mill-Stati membri mhux dejjem hija adattata għall intervent illi jkun fuqtu. Mod partikolari hemm sitwazzjonijiet fejn ma narawx li dawn jaqgħu taħt liġi Ewropea u dawna ma jkunux qegħdin jirrispettaw il-limiti minimi ta' artiklu 7 iżda iwaslu għal tħassib għal rispett ta' stat ta' dritt f'ċerti stati membri. U għal tali raġuni, f'Marzu l-Kummissjoni u kol eh, għamlet għafas għal stat ta' dritt biex naraw stista tkun reazzjoni f'tali kazijiet jista' jkun hemm dialogu politiku mal-pajjiż ikkonċernat fejn ikun hemm teddida sistematika sta' ta' dritt biex bekk ma jkunix aktar żvilupp ta' tali każ. Meta jkun hemm tali kriżijiet fi stat membru il-qafas ukoll jippermetti l-Kummissjoni tieħu azzjoni immedjata li tagħmel evalwazzjoni oġġettiva fir-rispett tat-trattament indaqs tal-Istati membri. Lan huwa li nsibu soluzzjoni mal-istat membru konċernat u biex bekk ma niskattawx il-mekkanizmi ta' artiklu 7. Il-Parlament ikollu rwol politiku importanti biex jappoġġa l-sforzi tal-Kommissjoni biex istat membru konċernat iwaqqa' fil kriżi ta' stat ta' dritt. Il-Parlament mod regolari jiġi marraf mill-progress miksub f'kull stadju tal-proċess. Aħna qegħdin nosservaw mill-qrib kwistjonijiet kollha fl-Stati membri brabta ma' stat ta' dritt min is-senezita li nuża il-qafas jekk dan ikun meħtieġ minħabba s-sitwazzjoni f'stat membru partikolari. Xtaqt ukoll nieħu l-opportunità li nindirizza kwistjoni relatata. Ħafna minnkom forsi taħsbu dwar istat attwali dwar l-adeżjoni għal konvenzjoni ta' drittijiet umani dwar l-opinjoni tal-qorti ta' Diċembru li għaddiet l attenzjoni għal ECHR tibqa priorità l-enija għal-Komissjoni u għalija personalment. Jiena tassew nemmen li dan jwassal għal-aktar tisħiħ tal-valuri fundamentali. Iżda, l-opinjoni tal-qorti għajmet numru ta' sfidi importanti u dawn mhux faċli l-insibu soluzzjoni għalihom. U bekk neħtieġu żmien ta' riflessjoni biex bekk nagħmlu konsultazzjonijiet mal-partit interessati dwar kif nistgħu nimxu l qoddim għal kem il-Parlament eh, u koll laqa il-qafas ta' stat ta' dritta komissjoni u anki id debat ta' kull sena naf li hemm ukoll sejħiet biex ikonna aktar mekkanizmi għal monitoraċ permanenti u regolari għal konformita ma dawn id-drittijiet fundamentali. Il-konvinzjoni politika tagħna dejjem kienet, tiegħek dejjem kienet illi jekk ma aħniex qed naslu fejn qed nixtiequ naslu irridu ntajbu sitwazzjoni. Jiena dejjem lest illi nirrifletti eh, u kif nistgħu nisviluppaw il-valuri tagħna. Iżda qabel ma nitlu għal dibattitu twil dwar għodot ġodda, irridu nkunu ċari dwar il-problema u Nistgħu Nistaw l-ċittadini tagħna illi neħtieġu mekkaniżmu ieħor ta' monitoraġġ biex niġġieldu l-estremizmu radikalizzazzjoni jew irridu nużaw, mod aħjar il-lodot li diġà għandna fidejna. L-esperjenza u rritna illi ma tenx hemm bżonn għal aktar eh, mekkaniżmi ġodda, iżda aktar għandna bżonn it-titjib tal-kapaċità tagħna illi nieħdu azzjoni u nagħmlu intervent f'ċerti sitwazzjonijiet ta' kriżi brabta ma' stat ta' dritt Bekk fil fematana tagħna il-qafas huwa maħdum sewwa biex nindirizzaw il-kwistjonijiet identifikati u bekk naraw illi ikonna monitoraġġ tal-konformità mal-sat ta' dritt fis-stati membri. Atturi diversi pal per eżempju istituzzjonijiet u aġenziji, partikolarment l-Aġenzija Drittijiet Fundamentali wetta xogħol eċċellenti, iżda wkoll il-Kunsil tal-Ewropa u anki il-Kumitat tiegħu u anki diversi NGOs il-kol kemm huma jagħmlu attivitajiet ta' monitoraġġ u jagħmlu wkoll valutazzjonijiet li huma importanti. Sforzi biex l-informazzjoni tkun aktar aċċessibbli u li tintuża faċilment huma punti li rridu nkomplu nafsu fuqhom. Bekk għal dibattitu ta' kull sena fuq id-drittijiet eh, fundamentali, xaħġa li semmejt fi smih mal parlament eh, dana u kol se jisir f'Ottubru xaktarx fil-bidu ta' Novembru fil-ħarifa u nixtieq li partijiet interessati kollha partikolarment ukoll il-Parlament Ewropew li jipparteċipaw. il hawnhekk illum ukoll li nippjana tema għal dan il-kollokjum iġifiri illi nifukaw fuq kif nistaw niprevjenu u nidġildu il-sentimenti kontra il-reġjon musulman, il-reġjon ludija, il kristjanizmu dawn huma forsi fos l-akbar sfidi li għanna għoddimna l-lum. Nittama li bekk intom tipparċipaw mod sħiħ dan il-kollokum u biex bekk ikonna dibattitu b'tifsira ta' veru, biex hekk nitkellmu flimkien u nibatu messaġġ politiku qawwi Dan jfisser ukoll illi nkunu qegħdin natu tifsira ikbar li ċittadini tagħna milli kikun itkellmu sempliċement fuq mekkaniżmi ġodda li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nirreferu għal soċjetajiet dak li għadna. Kif nistgħu niġġieldu il-biża' biża li waqqafna, jipparalizzana, il-biża ta' dak li mhux li huwa differenti minna emmek il-valuri komuni tagħna tassew ikollhom valur. Aħna dawn il-valuri huma importanti għalina, huma parti mill-istorja tagħna, huma wkoll dak li rridu nroddu l tfal tagħna. Dak huwa dak li ċittadini tagħna jistennaw minn għandna. Grazzi. President, grazzi ħafna Viċi President. Issa nibdew id-dibattitu billi naddu l-mikrofonu l-ewwel sur Daniel Buda għal żewġ minuti. Grazzi President. Jacques de Chevalier għal l-istat ta' dritt huwa reġim fejn il-poter tal-istat kollu limiti bil-liġi. L-istat ta' dritt kien u għadu ser ikun ta' tħassib u lini għal kwalinkwa soċjetà morali u għalhekk valuri bħad dinjeta umana, libertà, demokrazija, ugwaljanza, tolleranza, sigurtà u mhux biss għandhom ikunu valuri konġunti ta' Ewropa maquda ta' Ewropa miftuħa, Ewropa sigurja sigura li taqdi l-ħtiġijiet u l-valuri ta' ċittadini Ewropej. Dawn ħajkunu valuri li mistax nixħduhom u mistax naħarbu minnhom. Ewropa b'saħħitha, stati membri b'saħħithom hija tarpar għal kwalinkwa persuna tkun xi tkun in-nazzjonalità tiegħu. Bħal sistema ta' ġudikatura tajba u indipendenti tkun tista' tistimola tkabbir u l-impjigi. Kwalinkwa devjazzjoni minn dawn il-valuri toħloq wis probabbli nuqqas ta' sigurtà li tista' taffettwa l-ħajja ta' kuljum tagħna. Għal daqstant, it-twaqif ta' mekkanizmi effiċenti li inkludu kol sanzjonijiet għal kwalinkwa tip ta' ksur ta' drittijiet fundamentali u individwali hija neċessarja assolutament, speċjalment meta jolqtu il-valuri tagħna u li jistaw faċilment jiġu perikolati f'dawk id-demokrazija li huma meqjusa bħala demokrazija li ilhom stabiliti. L-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali, Romanija b'mod partikolari uraw illi għandhom il-kapaċità li joħolqu mekkaniżmi u istituzzjonijiet kapaċi li jistabilixxu stat ta' dritt sigur. Monitoraġġ jippermettilna li nidentifikaw u naġixxu għal ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-livell ta' kull stat membru. Madanakollu huwa importanti li nkomplu nsaħħu l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew, l-Istati Membri, l-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex bekk nkunu nistgħu nikkonsolidaw l-istrateġiji fil-qasam tal-ġustizzja fuq il-livell ta' kull pajjiż u l-Unjoni Ewropea in ġenerali biex bekk ikun istat ta' dritt li jaħdem. Grazzi għandek karta blu Missur Ġani. Taċċetta? Ivek jogħġbok. Kasum sebra lehetőséget. Tiszt... Grazzi. Ruta ma fejja solax. Grazzi ħafna. Kollega, kont kuntent ħafna nisma dak li għad u nista l-identifika ma dak li għad. Verament jorbot ma dak li qal s sur Timmermans. Iżda nishtiq nistaqsik. Dan qed tajdu fil-grupp tal-PPE koll, il-Partit Fides tal-Ungarija. Qed jajtek li nmexxejhom bat jitkellem dwar demokrazija illegali u ħafna drabi qed naħħulu l-krittu? President, naħseb li hemm diskussjonijiet f'kull grupp politiku u dak li jiġri fuq il-livell tal-istati membri għandu jibqa' fuq dan il-livell u fuq il-livell tal-Kummissjoni u tal-Kunsill imbagħad hemm bżonn noqogħdu b'sebgħinejn biex nevitaw li noqogħdu niddivjaw mill-argument. Grazzi. Il-President. Eh, Issa nistieden is-Sinjura Brigid Sipel biex titkellem għal żewġ minuti. L-istat ta' dritt u demokrazija huma s-sisin tal-Unjoni Ewropea. Jekk tattakkom, tattakka l-Unjoni Ewropea. Ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem huwa rekwiżit li kull stat membru għandu ħares mhux biss meta timplementa l-liġi ma l-ħin kollu. Dawn huma valuri li ta' sekwit jitqisu bħala ovvi u xi kultant ikun hemm tkażbir sistematiku tagħhom. Ikun hemm nuqqas ta' ġustizzja, drittijiet mhux adegwati għall oppożizzjoni parlamentari, trawim ta' mibeda u oppressjoni tal-minoranzi. Dawn huma ftit mill-eżempji. Aħna l-Ewropej ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna ma nagħmlu xejn meta valuri fondamentali ikunu attakkati. Għaldaqstant naħseb illi għanna bżon kumitat indipendenti ta' esperti li jagħti ħarsa lejn id-drittijiet fundamentali f'kull stat membru biex bekk ma jkollux influenza politika. L-għal kunsill u laqqas il-Kommissjoni sissa merna xilom joħorġu b'kunċetti konvinċenti f'dan ir-rigward. Il-kollokju annwali tal-Istati membri dan l-aħħar indirizzaw l-applikazzjoni tal-Istat ta' dritt ideja tajba ma mhux biżejjed waħedha u għalhekk hemm bżonn mod neutrali kif nistgħu niverifikaw il-livell fuq l-Istati membri kif ikun dejjem għabbażi annwali. Hemm bżonn nħarsu l-Istat ta' dritt kull imkien u din hija xi ħaġa diffiċli li inwet u xi kultant kien biss miktuba sabiħa fuq il-karta, ma azzjoni xejn, u għalhekk hemm bżonn tarif regolari, però dan għadu ma ġarax jew forsi għaliex xogħol li ma twettaqx jew inkella l-Parlament ma ġiex marraf kif suppost. Biex nagħlaq nixtieq ngħid li kellna ħafna dibattiti fuq drittijiet fundamentali f'dawn l-aħħar snin, imissa l-Kummissjoni u l-Kunsill qed jibdew jirrankaw. Tajjeb, ma mhux biżejjed għandna bżonn li stati membri kollha jkunu lesti u l-Kummissjoni wkoll biex bekk it-każbir ta' drittijiet fundamentali ngħidulhom bisimhom ngħidu li huma u nieħdu passi meħtieġa. Dan huwa responsabilità ta' dak li nipproteġu bħala valuri fundamentali. Grazzi. Grazzi, issa l-Onorevoli per minuti. President, Kummissarju, il-valuri konġunti tagħna ta' libertà, demokrazija u tolleranza ta' belħaq huma s tal-Ewropa u din l-Unjoni. Ta' sekwit naħseb li dan il-Parlament jipprova kwantifika b'mod xjentifiku valuri li ma jistawx jiġu kwantifikati. Esperjenza tiegħi fil-ħajja li scoreboards, indikaturi ta' monitoraġġ u benchmarks ma tantx jagħmlu wisq biex jirriflettaw jew itaffu r-realtà tas-sitwazzjoni. Nemmen li flok niżviluppaw strumenti vinkolanti biex nikkastigaw l-Istati membri u niprovdu odot għal eh, mili politiċi hemm bżonn nistaqsu lil nafusna dawn il-mekkaniżmi l-aqwa mezzi kif nistgħu ikonna diskussjonijiet miftuħa u nittamaw mbagħad soluzzjonijiet li neħtieġu nagħmlu huwa niżviluppaw dibattitu azzjoni madwar l-Unjoni Ewropea dwar kif nistgħu ntejbu drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt fiħdan pajjiżna u kif nistgħu mbagħad intejbu lajxin taċ-ċittadini tagħna. Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jagħtu ħarsa kif jistgħu ineħħu xkil għas-suq tax-xogħol, iżidu l-aċċess għal dawk b'diżabilità, irraznu għal kollox id-diskriminazzjoni tal-persuni LGBTI, iżidu il-mobilità soċjali, joħolqu l-impigi zaza u ħinna xuxkil u burokrazija mill-ekonomija u negozji tagħna biex bekk l-ekonomija u l-opportunitajiet Ewropej għal ċittadini tagħna jistgħu jikbru il-progress u l-opportunità ekonomika jem kif tista' tmexxi il-drittijiet fundamentali aħjar palata mill-li l-sin ħażin u għalhekk hemm bżonn ngħinu l-imsieħba ekonomiċi tagħna. Ma nibżonn modi kif neddu xulxin li għandna bżonn u għanna nifukaw fuq iktar tfassil ta' liġi aħjar, iktar implementazzjoni aħjar u modi aħjar u iktar pozittivi kif nistgħu nitkellmu ma' xulxin. Mulțumim, rog pe doamna Invel Sofia se ia cuvântul pentru 3 minute. Eh, Issa għaddi il-mikrofonu għal minuti li Sofija Endvelt. Grazzi, Kommissjoni, konsell, komissarju Timmermans, pjuttost dizappuntata jkolli ngħid għaliex is-Sur Timmermans qal li mannix bżonn dibattitu istituzzjonali li jieħdu ħafna żmien fuq l-ekonizmu. Le, jien naħseb li hekk għandna bżonn għaliex id-drittijiet fundamentali u l-valuri fundamentali msejsa fuqha din l-Unjoni miktubin fl-artikolu 2 ta' trattati, l-iktar artikolu importanti, l-iktar artikolu f'ġerarkija għolja, imma l-infurzar ta' dan l-artikolu huwa l-iktar dajjef mit-trattati kollha. Niftakar debattiti fiż-żona euro, dak iż-żmien edna u le ma nibżon strumenti vinkolanti għad zona euro għandna ftejim tarġulija. L-istati membri kull ma jridu jagħmlu huwa jżommu mal-impenji tagħhom Issa rajna fej wasal b'dan l-aġir u wasal iż-żmien għalhekk li l-Unjoni Ewropea li qed tiżviluppa f'Unjoni Ewropea ta' vera u għall-Unjoni Politika teħles minn dan l-xkiel u ddaħħal strumenti biex tinforza l-valuri li tant gborin għaliha. Mhux biss kliem imma fatti anke jekk ikunu bħafna lingwi 5 jew 6 li tafin inti kummissarju. Imma għandna bżonn azzjoni bl-ilsna kollha. Għandna bżonn strumenti vinkolanti, mhux biss konvenzjonijiet, mhux biss diplomazija fil-ħemda, imma għandna bżonn strumenti vinkolanti. Għalhekk il-grupp Alde, il-grupp tiegħi ppropona il-governanza demokratika bħala patt, offrejnieh il-kummissarju u inna niddibattu dan il-punt minn dak iż-żmien u jista' jiġi adottat għabbażi ta' trattati eżistenti u jkun simili għal patt ta' stabilta' u tkabbir u jkollu mekkanizmi simili biex jiżgura l-infurzar tal-valuri li aħna nħadnu u nażżu. Per eżempju, fassanna strument u ħanurilkom isa eh, scoreboard jew karta tal-lottu tat tombla fejn aħna għamilna Eh, l-istati membri skont aspetti differenti bħal stat ta' dritt, libertà tal-ġemma, libertà tal-espressjoni, libertà tal-kelma, eccetera. Konna ġentili u ma daħħanix li mumma l-ismijiet tal-istati membri, ma nista' ngħidilkom li dawk li għandhom skors tajbin huma d-Danimarka u l-Iżvezja pija ħanħalluhom anonimi. Ma kieku nagħmlu eżerċizzju bħal dan mal-Parlament Ewropew, mal-Kunsill Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali kull sena u għaw insomma l-proposta tiegħek għal dibattitu annjali simultanjament mal istituzzjonijiet kollha dwar l-istat ta' dritt, demokrazija u drittijiet fundamentali fl-istati membri, naħseb hemmhekk iva nistgħu nagħmlu xi ħaġa u naqbel mal-Kummissarju, kulħadd għandu jiġi interessat bl-istess mod u għandu jkun hemm skrutinju bl-istess mod Ma nistawx namlu pjaċiri l-istati membri u noqogħdu u fuq sistemi ta' monitoraġġ għal stati membri għalihom bħal Rumanija u Bulgarija, le, kulħadd fl-istess keffa, kulħadd għandu jkollu kontroll. Mhux biss il-budget tagħhom, mhux nitkellmu biss dwar deficit u dejn, imma nitkellmu wkoll dwar l-infurzar tal-valuri konġunti tagħna u bekk l-Unjoni Ewropea tkun komunità ta' valuri. Grazzi. Eh, L-Europa domnu Krisogonos, ja kuvintu. Grazzi. Is-sur Krisogonos għal-minuta. Id-demokrazija u drittijiet fondamentali teoretikament huma appoġġati mill-Unjoni Ewropea skont l-artikolu 2 tal-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea qed jiġu perokolati mill-Unjoni stess illum il-ġurnata. Meta l-Kummissjoni tibgħat tweġiba bil-miktub għal mistoqsija tagħna u tajt il-drittijiet fondamentali ma japplikawx fir-rigward il-memoranda dan ifisser il ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li qed jgħixu taħt memoranda qed jitqiesu bħala tat-tieni klassi. U l-istati tagħhom qishom kolonji tad-dejn. Meta l-Kummissarju Katajnen Bil-wiċ tostovili kollu għal li misser nibdlu xejn wara l-elezzjonijiet tal-Greċja dan ifisser li qed imorru kontra demokrazija. Dittaturi ta' s-seklu 21 fejn l-elezzjonijiet ma s-saxħawx bil-ħabba l-forza militari. Imma l-approċ tal-elit autoritarju tal-21 seklu tal-Unjoni Ewropea qed jipruvaw jużaw rikatt u għalhekk hemm bżonn li naqbu l-folja issa. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Sargentini għal minuta. Għażux minuti, għanzi, jek joġbok. Grazzi ħafna, President. Komissarju. Il-Presidenza spiegatenna illi l-Kunsill jishti ikollu diskussjoni annwali dwar l-istat ta' drittijiet fundamentali fl-Europa. Is-Sinjura Sippel qalet li issa xi pranzu fejn iltaqgħu flimkien madwar mejda. Is-Sur Timmermans qal milux f'din l-awla illi mhux ser jieħu linja ta' politika fuq dan ir-rigward? U memx ideoloġija marbuta ma dan l-approċ, imma s-sur Timmermans jixtieq xie su referi, mod neutrali. Mbatt, referi meta jiġi biex japplika regoli ħajaġixxi, kif tista' tkun neutrali jekk m'għandniex regola tal-logħba, jekk m'għandniex l-ebda regoli ta' xejn hawnhekk fl-Ewropa donna. Il-verità hi li m'hemmx rida politika. U hawnhekk fil-Parlament Ewropew stess niddeċidu tassew jekk irridux nindirizzaw dan il-punt politikament jew le. Ħanajdu l-affarijiet kif huma fl-aħħar mill-aħħar, ħan indirizzaw tassew il-problemi li għandhom ħbiebna u tweġiba hija le. Ċardan, imma nitkellmu ħafna dwar deficit budgetarju mbagħad, ma fl-istess ħin għandna nitkellmu wkoll dwar libertà tal-istampa, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà li wieħed jinġema mal-kotra, il-possibilità li jkun hemm twemmin. Dan importanti jekk titkun parti minn din il-logħba politika, jekk titkun membru tal-Unjoni Ewropea, Ġala darba s-sir membru imma ma jistax ikun li dak li jkun ju jagħmel li jrid. Is-sur Tamerman qed jgħidu iva ma ġara xejn issa nagħmlu l-affarijiet li nistgħu naraw li jkun hemm regoli eżistenti li japplikaw u nimxu minn hemm. Dan mhux ser isir għax mhux qed jiġu applikati la fil-Kunsell u laqas fil-Parlament u għalhekk nittama sur Timmermans li verament miklim klim tgħaddi għal fattu u tagħmel xi ħaġa fuq dan affarijiet. U nittama li l-Presidenza wkoll timxi f'din id-direzzjoni wkoll. Grazzi. Grazzi Lonorevoli Ferrara Ferrara minuta u nofs. Grazie President. Hemm dista' kbir bejn ir-rikonoxximent legali u l-applikazzjoni politika ta' drittijiet fondamentali minkejja l-artikolu 2, 6, 7 tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej xorta waħda qed inħossu l-effetti negattivi u diżastrużi ta' kriżi ekonomika, politika ta' austerità, ta' attività illegali bħal korruzzjoni u forum differenti ta' kriminalità. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn urġenti ta' strateġija interna fuq drittijiet fondamentali, fuq demokrazija u stat ta' dritt biex bekk tkun tista' tiżgura koerenza mal-qafas strateġiku li diġa hemm f'dan is-suġġett fir rigward ir-relazzjoni esterna. Illum memx mekkanizmu biex ikun hemm valutazzjoni effikaċi tal-ħarsin u l-promozzjoni tal-valuri Ewropej komuni, stipulati fil-leġislazzjoni Ewropea u dik nazzjonali. L-artikolu 7 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea baqa itra mejta mit fuq ommu u l-Kummissjoni bil-komunikazzjoni ħarija fuq stat ta' dritt ma' mlet xejn, mhix ambizjuża biex tkun tista' teħles mit-kazbir ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, hemm bżonn ta' modulitajiet ta' monitoraġġ u ta' intervent u applikazzjoni ta' sanzjonijiet meta jkun hemm tkasbir ta' drittijiet fundamentali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma' partikolari l-Kommissjoni għalhekk għandhom id-dmir illi l-politiki Ewropej kollha jkunu kontrollati u sorveljati biex bekk l-Unjoni ma tikkontribwixx direttament jew indirettament għad kasbir ta' drittijiet fondamentali fit-territorju tagħna stess. Grazzi. E president Grazzi l'onorevoli Lenners għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Mela, naħseb li jessemmu ħafna nies f'dan id-dibattitu, iżda l-istat ta' dritt hija waħda mill-affarijiet li taqqadna fl-Ewropa tassow u din hija xi ħaġa li għandna nitkellmu dwarha mhix biss ċittadini tagħna imma l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Meta nitkellmu ma' pajjiżi kandidati, meta nitkellmu ma' pajjiżi li magħhom għandna ftejmiet u sħubijiet, għadna nitkellmu dwar istat ta' dritt jekk ma jkunx hemm stat ta' dritt id-demokrazija u laqas l-ekonomija ma jaħdmu. Għal daqstant, hemm bżonn li dak li nippritkaw imbagħad nagħmluh. Hemm bżonn li territorju tagħna ikollu stat ta' dritt għax inkella nutli li Sur Timmermans, inti kont Ministru tal-Affarijiet Barranin fil-passat ktibt itra fuq din il-kwistjoni u diskutejt dwar il-possibilità li nindirizzaw il-libertajiet fundamentali. Sena wara mbagħad nifraħlek li fil-qafas ta' trattati fl-azliet li joffru trattati tassew bdejna naħdmu fuq din il-kwistjoni. Imma l-mistoqsija tiegħi sur Timmermans hija din. Sentejnilu inti ktibt itra Jek tħares lura lejn l-esperjenza li kellek speċjalment sena wara il-komunikazzjoni ġdida tal-Kommissjoni fuq qafas ta' drittijiet fundamentali li ġiet ippubblikata. Sodisfatt, sodisfatt b'dak li għamilna, hemm possibiltajiet oħra fiħdan qafas kurrenti biex namlu forsi xi ħaġa iktar biex bekk il-pajjiżi kollha niżguraw ikunu xikunu, ikunu min ikunu, ikunem min ikunem fil-gvern, ikunu jistaw ħarsu id-drittijiet fundamentali ikunu prioritari fl-agenda tagħhom. Grazzi. Grazzi, sell-Onorevoli Lopez Aguilar għal żewġ minuti. Grazzi President, Vice President Timmermans, inti tkellimt bosta drabi fil-Parlament Ewropew għedt li l-kriżi ekonomika u finanzjarja saret saru kriżi soċjali sa minħabba li l-ugwaljanzi żdiedu u issa kriżi morali għandna għaliex hemm disprament u ġustizzji sħaħ u biżat li waslu għal ħafna populizmu u ksenofobija u idejat radikali li qegħdin jiddubitaw fuq il-kwalità ta' demokrazija u drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Naqbel miegħek illi l-ġebla ta' xewka tal-Unjoni Ewropea mhux ser ikun inqas tad-deficit jew tal-kontroll imma l-artikolu 2 ta' TFEU li jisħaq fuq l-importanza ta' stat ta' dritt, drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali, il-demokrazija, demokrazija ta' rappresentanza, rispett tal-minoranzi, dawn kollha kruċali. U għalek għandna nkunu ċardaqs il-kristall meta ngħidu li drittijiet fundamentali, id-demokrazija u l-istat ta' dritt qed jiġu medda fl-Ewropa għaliex m'hemmx mekkaniżmi kif nistgħu niggarantixxu li dawn l-affarijiet jiġu implementati u garantiti fl-istati membri differenti. Issa dilemma ta' Copenhagen li hemm problemi biex tidħol fil- klab tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea imma mbagħad once tkun ġala darba tkun tħalt m'hemmx problemi biex tibqaddej kif trid. Hemm bżonn li jkun hemm modern taraġġ anke feħdan l-Unjoni Ewropea. Il-prinċipji fil-komunikazzjoni tal-2014 mhumiex biżejjed u laqqas dialogu biżejjed bejn istati membri permezz tal-Kunsill. Naqbel li għal daqstant għandna bżonn monitoraġġ effettiv b'mekkaniżmi effettivi biex bekk ikonna xi tip ta' triq tan-nofs bejn il-persważjoni minnaħa u l-ksur minnaħa l-oħra. Umbat, jekk ikun hemm bżonn nkun nistgħu nresqu l-artikolu seba' jiġifieri sanzjonijiet kontra dawn il-pajjiżi li għamlu ksur. Għalhekk irridu nsibu triq tan-nofs kifett. il demokrazija ma nistax naħduha bħala ovvja fl-Ewropa, grazzi. Skripek. Grazzi ħafna sur Skripek għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Vice President. Jena, nishti nitkellem dwar dan għalix eh, l-istati membri u ma postijiet fejn id-demokrazija l istata ta' dritt irridu jiġu rispettati. U ħadd ma jrid jiddubita dawn il-valuri fl-aħħar mill-aħħar U jekk dan issir fl-Unjoni Ewropea din xi ħaġa li jridu niddiskutu. Teorija tiegħi hija li il-mekkaniżmu ta' kontroll jew inkella jekk neħu l-enfasi mill-istati membri, kon anzi nagħmlu ħsara kbira. U jkonna dittatorja ta' ordni minn flok. u nitkellmu fuq il-ħarsien tal-familja naturali per eżempju. Importanti ħafna illi aħna jkonna pożizzjoni pożittiva fuq il-kustjoni tal-familja jekk naħsbu li din hija xi tip ta' tiddida għal demokrazija. Il-Kummissjoni trid tirrispetta wkoll dawn il-mekkaniżmi iktar milli tikkontrolla. Irridu niżguraw li kunem is-sovranità tal-istati membri u għalhekk huwa importanti li jkollna rispett neutrali. U għalhekk il-pożizzjoni f'dan id-dokument mux daqshekk korretti hemm talba ta' blue card ta' taċċettaħħa. Iva. Jena mux sorpriz nisma dak illi għadek kif għed ftit ġranet ilu. Inti indirizzajt membri ta' din il-kamra tkellimt kontra diskriminazzjoni fir-referendu ta' l-Slovakkja. U hawnhekk insemmit miżura kontra il-diskriminazzjoni tal-minoritajiet sabiex inħarsu id-drittijiet fondamentali ta' dawn il-minoritajiet. U hekk kif nistgħu nirrikonċiljaw din il-pożizzjoni mal-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-minoritajiet jisofru eh, diskriminanza, però ejja niftakru eżattament x'inhuma minoritajiet specialment fid-dawl tal-dritti tal-bnidem tal-1948. Hemm blu kard oħra. Grazzi ħafna, Signora President. Eh, il-valuri huma imposti u ejja ngħidu vera illi ir-referendu falla għal 20% biss tal-popolazzjoni ħarġet tivvota. U naħseb li l-popolazzjoni tur iktar rispett lejn il-komunità LGBT mill-inti qed tissuġġerixxi. Grazzi. kemm il- il-persuni li kienu involuti fil-kampanja kontra referendum u ma xinuma, pero il-kampanja ma kienieċ tajba lix inħolqot pressjoni fuq stat sovran fejn għandax taqsam l-etika, fejn għandax taqsam il-familja u kustjonijiet bħal dawn, il-stat għandu jieħu ħsieb dawn il-kustjonijiet mod autonomu u mod personali. Grazzi ħafna. Il-kellima li miss, signora Wilkstrom. Meta tidħol fl-Unjoni Ewropea tirrispetta ħafna kondizjonijiet id-demokrazija, l-istat ta' dritt, il-drittijiet fundamentali. Però ġala darba issir membru tal-Unjoni Ewropea ma tantx hemm għodot biex jagħmlu segwitu tar-rispetta dawn il-kriterji fl-aħħar mill-aħħar nejdu illi għanna din il-dilemma ta' Copenhagen. Għanna id-drittijiet tal-medja li tiġu miksura fil-Litwanja, per eżempju problema ta' omofobija, anka kontra popolazzjoni Roma. U ma jtieħdu anzi jittieħdu sanzjonijiet kontra dawn l-istati membri illi ma jirrispettawx il-kriterji ekonomiċi, però l-istess ma jsejħx għal dawk li ma jirrispettawx id-drittijiet fundamentali. U rajna eżempji ta' ksur bħal dan għanna din l-scoreboard tal-ksur ta' drittijiet fundamentali li nistaw nħarsu leha u forsi nħidwazzjoni fuq il-klim tana għandek blu karta taħħa. Iva, il-pjaċir kollu. Sur Buda. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija. Fir-Rumanija l-minoritajiet kollha eh, jiġu rispettati bu titqis bħala eżempju l-Ewropa kollha. jekk ir-Rumeni jixtiequ jitkellmu bil-lingwa tagħhom fl-iskola din hija xi ħaġa, però jekk ikonna ir-Roma illi jittalbu barra supermarkets fl-Iżvezja xi ħaġa oħra. 32 persuna f'distanza ta' 100 metru jiena osservajt u issir diskriminazzjoni kontrihom fil-pajjiż tiegħek. Kellim li jmiss. Aziz kollegi, Signora President, il-kommenti li smajt hawnhekk ġaluni foka fuq il-komunità LGBTI. Inti tkellimt fuq il-stat sovran, tkellimt fuq l-Slovakkja, ħadd ma ħoloq pressjoni fuq dan il-pajjiż biex iwettaq referendu omofobiku. Din ma kienitx xi ħaġa ġustizzja, kemm il-dar ma kienitx xi ħaġa ġusta anka użajtu l-figura tal-Papa pereżempju fl-istampi ta' propaganda tagħkom. Għandna bżonn pjanta azzjoni kontra l-omofobija fl-Ewropa għaliex għandna proċeduri ta' ksur għal liġijiet però m'għandna lebda għodda li tejn eh, persuni LGBTI biex jiġildu drittijiet tagħhom fejn pereżempju għandhom x'jaqsmu eh, fejn għandha x'taqsam l-informazzjoni. Anka fil-Litwanja ma ġiex permessi li joħroġ ktib ta' stejjer li inkludi persuni LGBTI u Inti bist il-ħin tijak. U għalek d-dor kelli ma li s-njura s-sogur. Anzi, s-sur Sogur. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma. Il-Kommissjoni tindirizza il-drittijiet fundamentali l-istat ta' dritt hawnhekk fil-Parlament nitkellmu fuq numru ta' suġġetti differenti, però naraw illi l-Kummissjoni tibbaża lilha eh, nifissa fuq in-nuqqas ta' kompetenza u huwa il-Konsilli li huwa responsabbli anzi jirrappreżenta l-istati membri differenti, ovvjament irridu eh, niġildu favur fiduċa tal- ċittadini tagħna, nitkellmu fuq id-demokrazija u l-istat tad dritt, però rridu nkunu onesti naraw li ma stati membri eh, huma eh, involuti fejn għandhom xaqsmu ċerta dubji fuq din il-kustjoni. Meta nitkellmu fuq dritt fundamentali, ma rridux nitkellmu biss minnaħa ta' l-istati membri fuq livell ta' Kummissjoni u ta' Kunsill, irridu nitkellmu u nisimgħu mal anzi nisimgħu lil minoritajiet nazzjonali. Xi ħaġa serja ħafna l-mistoqsija hawnhekk u anzi l-kwistjoni hawnhekk hija illi l-Ewropa tista' biss tiżgura li dawn id-drittijiet fundamentali ikunu garantiti jekk ma npoġġux dawn il-kwistjoni taħt it-tapiti, però kif nafu hemm ċerta problemi f'ċerta pajjiżi u jista' jkollna biss suċċess jekk il-Kummissjoni tħares lejn il-prassi tajba biex jekk nkun nistgħu nitjiebu. Però ovvjament l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea dan irridu jisuh ukoll. L-istati membri ma tant jieħdu pjaċir. Però jekk ma jkollniex dialogu bħal dan, l-Unjoni turi illi mhix kapaċi garanti drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Għandek blue card? Aziz kollega, ma taħsibx illi l-ordni intern ta' kull pajis għandu jiġi deċiż mill-liġijiet ta' dak il-pajis u illi interferenza zejda f'affarijiet interni ta' pajis ta' taħdem kontrina, grazzi. Le ma naħsibx. Grazzi, signora Kaufman, għal żewġ minuti. Jena nilqa din id-deċiżjoni tal-Kunsilli nagħmlu diskussjoni fuq il-drittijiet fundamentali u l-istat tad dritt u l-proċedura tal-Kunsill illi tħares lejn dan il-ksur sistematiku ta' drittijiet. Dawn huma inizjattivi li jwassluna biex nimxu fid-direzzjoni tajba l-Unjoni Ewropea mhijiex biss suq waħdini però hija spazju illi huwa ibbażat fuq valuri komuni. Għalhekk din hija kwestjoni li torbot mal-kredibilità tagħna stess. Mhux biss noqogħdu nidru kredibbli fajnejn ħaddieħor Iridu noperaw din is-sistema ta' kredibilità f'pajjiżna stess. Jiena naħseb li marbut ma' dan huwa il-fatt illi l-politika esterna jew kol marbuta bisħieħ mal-politika interna tagħna u għalhekk naħseb illi l-Kunsill iva qiegħed jieħu pass fil-direzzjoni it-tajba l-ewwel pass biss favur mekkaniżmu tal-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea xaħġa ħaġa illi ħassir biss darba fis-sena wara bibin bibin maluqin. U għalhekk għandna jkollna mekkaniżmu ieħor, mekanizmu ta' Copenhagen fejn ikun hemm valutazzjoni minnaħa ta' esperti indipendenti tal-istati membri differenti sabiex ikonna data objettiva, indikaturi, valutazzjoni sħiħa għanna bżon ikonna MOT biex dan kollu jiġi applikat. Is-Sinjur Maura Bandieran għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President, dan id-dibattitu juri li għanna nikkritikaw l nfusna li hawnhekk irridu nqisu illi il-libertà tal-espressjoni hija il valur essenzjali għalina skont artiklu 11, eh, però l-pajzi koll qegħdin jirrispettaw dan fl-Ungerija il-stazzjon nazzjonali jagħtem biss biex iwassal propaganda tal-gvern. Kun hemm anke kontroll minn taħt tal-oppożizzjoni u hemm anka ġurnalisti taħt pressjoni u dan kollu huwa muri wkoll fil-rapport il ħareġ mill-Kunsil tal europa li juri li l-drittijiet fundamentali fl-Ungerija mixin lura u importanti għalhekk l-Unjoni Ewropea tiżgura li drittijiet fundamentali huma rispettati fl-Istati membri kollha mingħajr l-ebda eċċezzjoni. Grazzi. Is-sur Ġavor għal minuta. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Id-drittijiet fundamentali, diskussjoni fuq din il-kwestjoni, ma waslu għall-ebda suċċess partikolari fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni ma tantx kienet kapaċi e, tindirizza l-ksur ta' dawn id-drittijiet fundamentali fl-Ungerija u f'pajjiżi oħrajn. Dan minħabba raġunijiet differenti tkellimna fuq il-mekkaniżmi, fuq is-sanzjonijiet, illi huma pass fid direzzjoni tajba. Però forsi għanna bżon eh, sistema ta' twissija bikrija fl-istati membri differenti biex nidentifikaw problemi U jekk ma jkonniex sistema bħal din diffiċli nsibu risposti adegwati, l-Ungerija, l-situazzjoni hemmhekk kritika ta' ħafna għalix, hemm ħafna influenza politika. Aħna edin fidejn il-politiċi fl-axar mill-axar. Kellim li mis, is-sur Fabrics żewġ minuti. Grazzi ħafna l kulħadd Din id-diskussjoni turi illi aħna maħniex istituzzjonijiet perfetti, laqqas soċjetajiet u pajjiżi perfetti, però fl-istess ħin irdu niftakru illi eh, kemm il- li dem ikonna intenzjonijiet tajbin fl-aħħar mill-aħħar. Jekk inħarsu lejn l-istorja naraw illi d-drittijiet tal-bniedem kienu applikati mod differenti hawnhekk mhux qed eh, nitkellem fuq il-Liga tan-Nazzjonijiet. Anka brabta mal-drittijiet tal-minoritajiet anka fuq pajjiżi illi daħlu iktar tard permezz anka brabta mal-kriteri ta' Copenhagen. Dan qed ngħidu biex nuri li mardux nindirizzaw biss id-drittijiet fundamentali, però prinċipi oħrajn il-divizjoni ta' regoli, divizjoni ta' setat, il prinċipi il li anka il-rati ikollhom il-dritt ta' deċiżjoni u mhux il-politiċi. Hawnhekk jisna qegħdin noħol istituzzjoni politika li tieħu l-irwol tal-qorti u biex inkomplu noħolqu iktar istituzzjonijiet u naħseb din ħela ta' ħin. Fl-Unjoni Ewropea għandna persuni li huma influenzati mill-NGOs li b'xi mod qegħdin jieħdu xi flus minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea illi ma tantx interessahom il-drittijiet tal-bniedem jew inkella d-demokrazija. Però qegħdin joħolqu konflitt bejnietna. Mela ejja nħarsu lejn il-mekkaniżmi li għandna, ejja nkunu ċerti li konna din il-diviżjoni tas-setat ukoll, grazzi. Grazzi, signora Kinici. Grazzi President. Sistemi Ewropej ta' ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fil-qafas komunitarju u tal-ġnus maquda juri li hemm stat ta' dritt u hemm bżonn li bihom jippermetti il- libertà u l-drittijiet fl-Unjoni tal-Unjoni Ewropea. Karta ta' drittijiet fundamentali u koll twassal għal ftehim fost l-Istati membri ma dejjem fl-ambitu tal-Unjoni. Limitazzjoni diskutibbli din li tista' twassal la diskriminazzjoni kontradittorja għaliex qed nitkellmu fuq drittijiet fondamentali wara kollox. Proċedura ta' ksur titkellem biss dwar tkazbir speċifiku ta' dispożizzjonijiet ta' trattati u tħalli il-bibin miftuħin beraħ għal tkazbir ieħor li kasbru l-prinċipju ta' stat ta' dritt. Għalhekk diffiċ li tuża l-proċeduri skabrużi tal-artikolu 7 ta' trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal każijiet ta', ta riskju evidenti ta' tkazbir gravi jew mhux gravi tal-prinċipji Għalhekk l-idea tal-Kommissjoni napprezzawa li jkun hemm dialogu miftuħ fuq drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea u li jkun hemm mekkaniżmu ta' allarm minn qabel f'kull tip ta' tkazbir sistematiku ta' drittijiet fundamentali u ta' istat ta' dritt, inkluż il-tkasbir ta' drittijiet minn artikoli ta' trattati jew mill-liġi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni napprezzaw ukoll l aġġir tagħha fir-rigward istat ta' dritt, definizzjoni iktar ċara u prinċipji merbuta mod sfiq mal-ħarsin ta' drittijiet fondamentali. Kollox ma kollox napprezzaw ukoll qafas li implementat il kummissjoni li hemm bżonn tidħol fis-seħħ mill-aktar fis possibbli nibdew l-ewwel ned bl-ewwel punti li iktar ħasbuna biex bekk ikun hemm protezzjoni kontra diskriminazzjoni u l-emerġinazzjoni, il-persegwitazzjoni u kull tip ta' tkasbir ta' drittijiet fundamentali. Grazzi. Pour Madame Grazzi ħafna. Il-kellima li Grazzi ħafna. Il-trasparenza u l-prassi tajba fil-gvernijiet demokratiċi huma l-aħjar mod ta' kif tiġġieled il-korruzzjoni. B'dan il-mod eh, nkunu qegħdin inħarsu il-drittijiet fundamentali dawn il-metodi politiċi antiki huma bbażati fuq eh, approċċ li kważi kważi suġġerixxi li l-politiċi huma aħjar mill-ċittadin u għalhekk fejn għandu xaqsam artiklu 7 u anka artiklu 2 irridu niżguraw l-interpretazzjoni tagħna tkun favur korpi indipendenti, per eżempju fi Spanja il-setat eh, ġudizzjarji u anka brabta mal-banek mal, li swew ħafna ħafna flus ċittadini spanjoli. Nis jisu li speċan ħafna nqas liberi minħabba din is-sitwazzjoni, għalhekk irridu naħdmu fuq sitwazzjonijiet bħal daw. Kellima li miss? Signora Makovej. Grazzi ħafna, Signora President. Xi tfisser xi jfisser l-istat ta' dritt il-ċittadini u dawk li meċxuħom iridu jobdu il-liġi l-istat ta' dritt tiddependi wkoll fuq ir-relazzjonijiet bejn l-atturi prinċipali tas-soċjetà u mhux dawk biss li qegħdin imexxu. Allura kif nindirizzaw min iwettaq Kif niġbru t-taxxa? Kollox fl-aħħar mill wa parti mill-istat ta' dritt għaliex din hija kwistjoni ta' regoli u tal-infurzar ta' regoli. Kulħadd taħt stat ta' dritt għandu esperjenza l-istess infurzar minn l-ebda ċezzjoni jekk ma jkunx hemm stat ta' dritt is-soċjetà ma taħdimx eh, l-ġustizzja, l-demokrazija, l-ekonomija xejn ma jaħdem l-istat ta' dritt hija d-differenza bejn dittatorjat u demokrazija. U għalhekk mandu lebda ikun hemm mandu, mandu ikun hemm lebda ksur ta' stat ta' dritt. Tfisser ukoll illi aħna irridu naġixxu skont il-liġi m'hemm lebda stat ta' dritt jekk il-politiċi ibidlu l-liġi għax ma toġobx lilhom u għax ma timxiex fl-interessi tagħhom. Għalhekk għandna liġijiet sabiex il-politiċi u ċittadini jeġustaw l-aġir tagħhom skont dak li tistipula l-liġi, mhux bħal politiċi għax dan jistgħu jagħmluh, jistgħu jbidlu l-liġi kull meta jiftillu. L-istat ta' dritt ehm, marbuta wkoll mal liġijiet pubbliċi u anka dawk ta' soċjetà ħalli kulħadd ikun jistaġixxi skont il-liġi u għalhekk huwa importanti li jkollna liġijiet ċari. L-Onorevoli Nider Muller, għazoċ minuti. Grazzi, Signora President, grazzi. Il-Parlament Ewropew ġustament gburi mill-fatt illi jaqbes sa' drittijiet fundamentali u drittijiet individwali tal-bniedem kullimkien fid-dinja. Għaliex din hija l-vera Unjoni Ewropea u kien hemm min staqsja dwar jekk nistennewx mill-pajjiżi kandidati li jridu wkoll iżommu ma' drittijiet fundamentali meta jisieħbu ma xinajdu dwar l-istati membri li diġaw ma' stati membri imma mbagħad ma jkunux konformi ma' l-istess drittijiet. Qabel qed illi Memx demokrazija liberali imma il-gvern Ungaris qed jiġma kol ma jkun din it-tip ta' demokrazija u jiena nista' nifhem li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea xebgħu minn dawn it-tip ta' avvenimenti fl-Ungerija, iżda jkolli ngħid illi ser jiġri fl-Unjoni Ewropea jekk la l-Kummissjoni u laqas il-Parlament ma jagħmlu xejn biex iħarsu dawn id-drittijiet. X'jiġri li dawk iċ-ċittadini li jkollhom tkasbir ta' drittijiet tagħhom anke fil-Parlament Ewropew. Hemm forzi demokratiċi fejn partiti jew gruppi politiċi huma msawra minn gruppi illegali u għalhekk rridu nsibu tarf din is-sitwazzjoni billi l-ewwel net ma nagħtux darna qudiem din il-problema ma ninjorawix u t-tieni ma noqodux bidejna fuq zaqna, nkunu qalbina u sodi fl-ġir tagħna u nżommu mad-valuri tagħna. Għalek, dmir tagħna li nagħmlu hekk u niżguraw illi jkun hemm mekkaniżmi effettivi li permezz tagħhom nkun nistgħu nevitaw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm bżonn monitoraġġ ta' drittijiet fondamentali fl-Ewropa rridu nkunu sodi u nieħdu l-passi meħtieġa jekk l-affarijiet jeqilbu għall-ar. Ma nistgħux neħbow mir-realtà għaliex hemm bżonn nimxu l-qoddim biex ma tintemx l-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Bilbao Barandika, l-Europa hija demokrazija u stat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Ma nistawx nwieġbu għall-attakka ta' sigurtà tagħna billi nċaħdu l-libertajiet tagħna. Rridu dawn il-libertajiet biex nkunu nies aħjar. U terroristi jridu jeħilsu minn dawn id-drittijiet għalhekk jippruvaw eh, jeħilsuna minn dawn it-tip ta' drittijiet u jeqirduna bekk. Hemm bżonn kriterji speċifiċi biex nindirizzaw dal-affarijiet il-kellima tagħna issa fl-aħħar qed iqumu qed jgħidu li bżonn nitkellmu favur dawn id-drittijiet fundamentali, l-gvernanza anke demokratika u diffiċli li tintkellmu xi kultant għax diffiċli għax nitilfu l-poter. Fi Spanja hemm rieżami dwar l-attivitajiet politiċi li jiġu meqjusa bħala reati. Nixtieq nara li fid dawl fin-nuqqas ta' indipendenza fis-setat ta' ġudikatura fi Spanja l-Unjoni Ewropea jgħidu xi ħaġa kif għamlu per eżempju fir rigward il-falliment ta' Spanja milli nqisu d-deċiżjoni AFAS tal-2009 0089 tal-2009. Sur Timmermans, nixtieq li tħares bil-reqqa lejn dawn l-affarijiet u l-President jinterromp il-kellim. Grazzi Sur Weidenholzer għal-minuta. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea mhix Unjoni Ekonomika, Mhux biss hija unjoni wkoll ta' valuri. U dan ġi definit b'mod ċar. Iżda nibqgħu nitkellmu dwar dan kull darba, imma meta stat membru jsir stat membru tal-Unjoni Ewropea, nibqgħu b'sebajnejn fuq dak li jagħmel hemmhekk irridu naġixxu m'hemmx sistema ta' sanzjonijiet u għalhekk ma tantx hija sitwazzjoni li tissodisfana għax tiftaħ il-bibin beraħ biex ċertu pajjiżi bħall-Ungarija jaqbdu u jinjoraw l-impenji li jkunu ħadhom. Għalhekk burġenza hemm bżonn ta' mekkaniżmu li jistabilixxi ċaru tont miżuri vinkolanti. Ma naħsibx li nistgħu nitfgħu l-affarijiet fuq l-iskaffa għax inkella nkun qed neqirdu l-Ewropa. Grazzi. L-Onorevoli Bonfo għal minuta u nofs. Grazzi, President. Id-DNA Ewropew huwa bbażat fuq l-ugwaljanza, libertà, demokrazija, rispett ta' drittijiet individwali, drittijiet tal-bniedem, etc. biex wieħed jissieħeb l-Unjoni Ewropea pajjiż irid iżomm mal-kriterji ta' Copenhagen biex bekk inħarsu id-drittijiet fondamentali. Dan mhux kriterju li huwa applikabbli meta tissieħeb biss fl-Unjoni Ewropea imma għandu jkun segwit ukoll wara mill-politika Id-drittijiet tal-individwi, ta' ċittadini qed jiġu mkasbra u qed ikun hemm ksur ta' drittijiet fondamentali. Il-poplu Roma, l-ġurnalisti, l-immigranti, dawk li fitxu l-azil. Qed naraw eżempji ta' kuljum ta' diskriminazzjoni qed ikun hemm emarġinazzjoni, trattament ħażin ta' dawn in-nies. U għalhekk hemm bżonn nieħdu rendi kont tal-ispirtu ta' Copenhagen u neħtieġu nagħmlu rendi kont tal-mekkaniżmu, mekkaniżmu ta' kontroll li għandu jitwaqqaf fiħdan il-qafas ta' dialogu permanenti li għandu jkun hemm bi proċedura bbażata fuq sanzjonijiet. Din il-proċedura fl-artikolu 7 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea jagħmilha possibbli li wieħed jiġi sospis bħala pajjiż mid-dritt li jivvota jekk ikun hemm tkasbir serju ta' drittijiet fondamentali. Din mhix xi ħaġa li tista' titpoġġa fil-prattika bħalissa. Il-Kummissjoni lesta tapplika dan mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi, karta blu. Taċċetta. Sur Podelski, jekk joġbok. 30 sekonda. Grazzi, President. bqajt pjuttost sorpris nisma' il-klim tal-kollega qabli. Donni għandi l-impressjoni hawnhekk illi l-Ewropa hija żona fejn dak li jkun jagħmel li jrid u jkun hemm tkażbir ta' drittijiet fundamentali. Xejn isu xejn mhu xejn. Jidher li minn qed maqdar l-Ungarija hekk qed jaħseb ma naqbilx magħhom għandna jkollna aktar fiduċa fit tradizzjonijiet demokratiċi tal-Istati Membri tagħna X'qed tappella, xi trid, xi miżuri preċiżi tixtieq li jittieħdu. Grazzi. Suppost mistoqsija din bil-karta blu. Sinjura Bonfan, tista' twieġeb? Tixtieq twieġeb? Iva. Jina semmejt żewġ pajjiżi, imma ġara darba hemm tkasbir ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, aħna rridu niżguraw li jkun hemm rispett ta' drittijiet kullimkien għalhekk irrid ta' dritt ġenwin fl-Ewropa Issa Sur Kirkos għal minuta. Kire Pitrope, Πριν από λίγε μέρε ήμουν Turkija sta στα πλαίσια τη μεικτή Ftit ġranet ilu jena kont fit-Turkija bħala parti mill-Kumitat Konġunt Parlamentari u hemmhekk ippruvajt nispjega lil kollegi Torok li l-istat ta' dritt u rispett tal-istat ta' dritt huwa wieħed mill-prekondizzjonijiet biex wieħed jissieħeb mal-Unjoni Ewropea u waħda mill-valuri ewlenin tal-bniedem li l-Unjoni taqbel magħhom flimkien ma' demokrazija. Iżda, kif spiegaw li hemm faċilitajiet u mekkaniżmi li twaqfu biex iħarsu l-istat ta' dritt. U dawn mhux qed jaħdmu u dan ifisser li anka l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun zona ta' libertà, ġustizzja u rispett ta' drittijiet tal-bniedem għalhekk kif nistgħu nitolbu lilhom jagħmlu xi ħaġa li aħna stess ma nistgħux niggarantixxu. Aħna għandna bżonn xi ħaġa bħal mekkaniżmu ta' Copenhagen li se jkun jista' jiffaċċja dawn il-każijiet għaliex ir-rispett tal-istat ta' dritt hija xi ħaġa li hija marbuta mad demokrazija. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal catch the eye. Għandna ftit minuti biss għalhekk eh, ma ma nħux iżjed minn tmin kellima. Ħanaddi l-kelma l sirini. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, biex wieħed jitħisieħeb mal-Unjoni Ewropea, kull pajjiż irid ikollu istituzzjonijiet stabbli li garantixxu demokrazija. trid tkun eh, tirrispetta id drittijiet tal-bniedem, tkun rispettata ehm, l-istat ta' dritt, U anka Slovenja kellhom jirrispettaw dawn il-kriterji, ma sfortunatament l-istampa f'pajjiżi issa ma dixek aħna qegħdin niċċelebraw l-24 anniversarju mill-indipendenza. Iżda aħna xorta waħda qegħdin niffaċċaw tranzizzjoni mhux ta' suċċess. U din hija ovvja meta naraw is-sitwazzjoni tal-ġudikatura Slovena li tażel lil min eh, ta' di sentenza fuqu Eh, min eh, ma sirlux ma sirlux kawza għax ma jkunx hemm biżejjed provi eżempju ħafna għażla. U hemm il-problema ta' sentenzi mbagħad. U s-sistema ġudizzjarja fis slovenja huwa l-ostaklu ewlieni għal soċjetà ħilsa u demokratika u għalhekk nixtieq nitlob lill-Unjoni Ewropea sabiex issegwi s-sitwazzjoni fil-Slovenja. L-adozzjoni tal afas tal-Unjoni Ewropea tal-ċarta tad drittijiet tal-bniedem kienet pass il qudiem immens. Immaġinaw ir-rwol eh, illi għandha l-Unjoni Ewropea biex tħares id-drittijiet ekonomiku, ekonomiċi u soċjali u biex tiġilet kontra id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u kontra l-minoranzi jiena naqbel mal- um, <clears throat> dak li għal il sur Timmermans, issa li charter hija eh, legalment vinkolanti l-Unjoni Ewropea għalek ma tistax il-limita li la nifisa bissa ċensura ma t-garanti xi rispett ta' drittijiet u importanti li konna dan l-ispazju ta' drittijiet u ta' rispett u tal-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali skont il-kriteri ta' Copenhagen. Dan irid ikun spazju li ma jistax ikollu frontieri biss li waslu sal-Ewropa. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Marija San Minuta. Ħanitkellem bil-Grek. L-użu ta' lingwaċ doppju fil-Kummissjoni Ewropea hija xi ħaġa ovvja lina l-koll. Fis-26 ta' Jannar Waqt il-laqa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet aħna edna l memorandum fil-Greċja jikser drittijiet tal-bniedem u jina tlabt l-Komissjoni Ewropea tiħu azzjoni imma huma qalu li le da mhux il-qasam tagħna għaliex mhijiex parti mill leġislazzjoni Ewropea. Issa minn perspettiva legali u politika din mhix pożizzjoni aċċettabbli politika għaliex il-drittijiet tal-bniedem ma japplikawx u legalment għaliex il-memorandum ġi integrat fil-liġi tal-Unjoni Ewropea B'deċiżjoni tal-2010 deċiżjoni 203 fil-paġna 9 pubblikata fis-6 ta' Ġunju fl-2010. Għalhekk jiena ma naħsibx li nistgħu nippermettu li trojka li tibqa' tikser id-drittijiet tal-bniedem fil-Greċja. Članak 2 i članak 7 temeljnog ugovora su vrlo jasni. L-artiklu 2 u l-artiklu 7 ta' trattat fuq l-Unjoni Ewropea Eh, huma e, magħna u jiena naħseb li kull nuqas ta' tolleranza, kull nuqas ta' rispett tal-drittijiet tal-bniedem għandu jiġi kastigat anke f'każijiet meta dan isir minn stati li jżaw il-mekanizmu li ġi mwaqqaf mill-Kummissjoni Ewropea. Kollegi, l-Unjoni Ewropea fil-fat huwa zona kbira fejn il-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati għalhekk jiena nixtieq li naqilbu l-affarijiet Hemm bżonn li nibdew nitkellmu dwar eżempji tajbin għaliex l-Ewropa għandha eżempji eċċellenti tar-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u ta' dak kollu li qegħdin nitkellmu dwaru fil-Parlament Ewropew. Għalhekk jiena nixtieq nippreżenta din it-tip ta' inizjattiva. Aħna għandna eżempji tajbin u għandna nkunu kburin, għandna nurwom lill-pubbliku. Grazie, ħafna s-sur l-Onorevoli Vigas. aħna ma nirrikonoxxux li l-Unjoni Ewropea għandha dritt kemm morali jew kwalunkwe tip ta' dritt li jiġġudikaw id-demokrazija fil-pajjiżi sovrani. Aħna eh, kritikajna l-Venezuela, l-Kuba u nifinanzjaw mbagħad l-NGOs f'dawn il-pajjiżi. Iżda l-istess Unjoni qed tipprova tassigura li eluf qed tassigura anzi li eluf ta' persuni jinsabu fil-faqar U dawn huma fatti li rridu nqabluhom u niftakru fihom. L-Unjoni Ewropea tajt li pajjiż huwa demokratiku meta jidħol ehm, f'sottogruppi tal-Ewropa biex nasajħulhom hekk. Din hija l-problema. Aħna ipokriti nindaħlu għal raġunijiet ta' ġeostrateġija. U ħafna drabi dan juri li għanna, eh, aħna nistmerru l bledmin l-Honorable Battlefield. L-Ingilterra mandiġ bżon ta' qafas Ewropew għal demokrazija u ġittijiet tal-bniedem, aħna kellna demokrazija fuq, tmin, fuq periodu ta' tmin sekli, imma issa daw tilfu l-valur tagħhom għaliex issa l ġittan ġejjin mill-Unjoni Ewropea u mhux minn gvern elett demokratikament, aħna kellna stat ta' dritt li ġej minn żmien eh, Bertul Kbir Iżda il-liġijiet Ingliżi qed jaħdulhom posthom il-liġijiet tar-Renju Unit ħafna drabi fil-rati eh, Ingliżi eh, jispiċċaw jitilfu il-saħħa tagħhom minħabba il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. U ċertu libertajiet bħal habeas corpus eh, ġew eliminati minħabba miżuri bħal EAW. Aħna kellna drittijiet fundamentali fl-Ingilterra, żviluppati fuq sekli, kellna il-Magna Carta, il-Bill of Rights l-Unjoni Ewropea m'għandha xejn xtallem lill ingilterra dwar id-demokrazija, l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Gall. Signora President, Is-sentenza hija xi ħaġa tal-razzi bażi tal-istat ta' dritt u mhux fora oħra. Kwalunkwe stat ta' dritt jista' jaħdem biss Jekk jenalizza kwistjonijiet eżistenti u problemi eżistenti u mhux problemi li huma ġenerati b'mod artifiċjali ab'bażi ta' stqarrijiet politiċi frustrati, li ħafna drabi huma differenti minn stqarrijiet li ġew repetuti ħafna mhijiex l-Ungerija li qed tipperikola il-valuri Ewropej u ċ-ċittadini Ungeriżi m'għandhomx għalfejn jiġu diffiżi mill-gvern tagħhom stess u ċ-ċittadini Ungeriżi jifmu din lura f'pajjiżhom. Mżon bżonn nifukaw fuq problemi reali u nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni propju għal dan, Sur Kummissarju. Aħna hemm bżonn li niġu trattati bl-istess mod, li niskejlu bl-istess livell. Il-minoranzi nazzjonali jridu jiġu imħarsa bħala ċittadini indaqs. Issa biex nagħlqu l-Onorevoli Flessikova għal minuta. Grazzi ħafna, Onorevoli, eh, Signora President Jina kont kemm il-darba kont xadu fuq rapporti ta' ġittijiet bażiċi f'dan il-Parlament. U f'din il-kapacità jiena nista' niġġudika il-livell ta' rispett għad drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea u rrid nirrikonoxxi wkoll li f'ċertu oqsma hija dajfa. L-Unjoni Ewropea qed tgħid il-pajjiżi terzi li mumma mhumiex qed jirrispettaw ġittijiet tal-bniedem u jixtiequ jippenalizzawhom. Irridu nsibu sistema ta' kif nassiguraw konformità ma' drittijiet fundamentali fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Il-referendum fl-Slovakkja jissemma kemm il-darba u hekk. Jiena gburija mill-ċittadini ta' Slovakkja 20% minnhom biss ħarġu jivvotaw u rridu nkomplu nfittxu strumenti biex nevitaw il-diskorsi ta' mibeda li jintużaw fi Slovakki waqt il-referendum. Grazie ħafna, Sinjora President. Mela b'dan il-mod laqna il-sistema tal-kaċ li għaj, issa naddi l-kelma l-Komissarju Timmermans. Mela l-ewel net il-prinċipju, il-prinċipju għadan tul l-istorja tagħna aħna tallimna li d-demokrazija waħedha mhijiex garanzija ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt, għalhekk għandna demokrazija fuq tliet binarji, ġifieri id-demokrazija l-istat ta' dritt u d-drittijiet fundamentali u wieħed ma jistax ineħħi minn xi ħaġa oħra, l-valur minn xi ħaġa oħra. Għalhekk meta jiena ngħid li għandi ċertu riservi jew inkella li nirrifjuta xi ħaġa li Eh, seħet bħala demokrazija illiberali, jina rritnajt li le ma tistax tuża l-argument ta' maġġoranza demokratika anke jekk hija maġġoranza ta' żewġ terzi biex iddajjef ir-regoli għabbażi tal-istat ta' dritt jew drittijiet tal-bniedem le ma tistax tuża żewġ terzi jew anke aktar ta' maġġoranza politika permezz ta' voti demokratiċi biex iddajjef drittijiet fundamentali eh, jew drittijiet tal-bniedem fl-Istat membru dan huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali li fuq huja bbażata din l-Unjoni u dan japplika għal kull stat membru. U dan ma tistax tajt li qed nindaħlu fil-kwistjonijiet interni ħadd ma ġiel, ħadd ma ġiel il-lebda stat membru li jiffirma u ratifika il-Trattat tal-Lisbona. Ħadd ma lebda stat membru biex jiffirma l-karta. Ma jekk inti tiffirma, jekk inti irratifikajta mela dik hija liġi nazzjonali u hija skont dik il-liġi li ħatkun responsabbli u mhux xi regoli oħra. Għalhekk, il-prinċipju ħajkollu jibqa' li jekk aħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni fl-Istati Membri tagħna, ħajkonna nħarsu lejn it-tlet punti kollha flimkien b'mod ibbilanċjat id-demokrazija, stat ta' dritt u l-drittijiet tal-bniedem. U ma tistax tifridhom. Tieni punt. Irrid ngħid li l-ħsieb tal-sil tal-Onorevoli Inetfeld huwa difettus fuq iżjed mill-level wieħed, l-ewwel net għaliex l-istat ta' dritt, drittijiet tal-bniedem, eċetera, huma importanti daqs il-kooperazzjoni ekonomika fl-Ewropa, ejja nużaw il-mod ta' kif inħarsu lejn il-kooperazzjoni ekonomika biex neżaminaw il-drittijiet tal-bniedem. Le, din hija żbaljata, ma tistax tagħmilha meta jkollok ekonomija bid-deficit budgetarju, il-livell tal-dejn tal-istat, ma tistax tuża l-istess mekkaniżmu fuq kwistjonijiet tad drittijiet tal-bniedem l-istat tad dritt ma taħdimx hekk Unkunu qed naħlu l-enerġija, nkunu qed nitilfu l-mira tagħna mill-kwistjonijiet li verament huma rilevanti jekk irridu nibdew eh, nippruvaw naħdmu b'dan il-mod. Dan waħsib ħażin. Din il-Kummissjoni ila fil-seħ għal tliet xhur. Il-mekkanizmu introdott mill-Kunsill kien f'Diċembru. Għadna fil-bidu biex nippruvaw inħadmu s-sistema li għandna. Tuwa ċans Naħseb li mhux ġust li tajt le din li għandna ma taħdimx ma toġobnix irrid il ġugarelli li kelli qabel, iġri huwa mekkaniżmu li qabel il-patta tkabbiru stabilità, imma jiena naħseb li eh, dan huwa raġunament ħażin fuq iż-żewġ livelli. Issa jiena nixtieq ngħid lilkom partikolarment lil membri Grigi tal-Parlament Ewropew ħan indirizzakom bl-Ingliż għaliex ma nitkellimx bil-Grik. Palma qed qabel Biex inti tkun fil-mekkanizmu ISM e din hija deċiżjoni eh, sovrana tal-istat ikkonċernat u mbagħad il-mekkanizmu jaħdem flimkien mal-istat biex jassigura li l-mekkanizmu jiġi applikat skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. U jiena kieku kont nilqa jekk dawk li qajmu il-punt ta' dritti tal-bniedem f'dan il-kuntest kienu jitbedu kol minn espressjonijiet bħal aħna l-koll nafu li il-lut ma jħansux it-taxxi jew inkella espressjonijiet omofobiċi li smajnijom ukoll f'dan il-kuntest. Dan ukoll huwa l-istat ta' dritt ejja nkunu ċari dwar dan. Dan ma japplikax lilek, ma tapplikax lil kollega tiegħek, Imma aħna il-koll għanna responsabilta jekk daw l-affarijiet iseħħu fl-istati membri u fl-Unjoni li nitkellmu kontrijom? xej ma jwaqfek mill-li titkellem kontrihom, eh, kellimet jiġi interrott. għaw xaħti titkellem mux fuq il-mikrofonu. Iva, etnu għost li nisimak tajt dan ma jina smajt minant il-Grigi indipendenti klim bħal dawn u ma tistawx tinnegaw dan il-punt. Iżda, mod ġenerali, jekk intom verament ixtiqu tejbu situazzjoni tal-istat ta' dritt, aħna il-koll irridu nitkellmu skont ir-responsabiltajiet tagħna. U jekk ikun hemm sejħa għal mekkaniżmu indipendenti, sinjuri, F'dak is-sens, il-Kummissjoni hija mekkaniżmu indipendenti. Waħna ħanħarsu lejn is-sitwazzjoni fl-Istati membri u jekk hemm xi stati membri li mhux qed jagħmlu l-affarijiet kif suppost inkellmuhom, pereżempju fuq kwistjonijiet tal-libertà tal-istampa, l-indipendenza tal-ġudikatura, pożizzjoni tal-NGOs, jew affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-istat ta' dritt. Jiena ma nżommakom, jiena impenjat dwar dan, imma l-ewwel net ejja nippruvaw li l-mekkaniżmi li diġà għandna nagħmluhom effettivi qabel ma nibdew nitkellmu nitkellmu dwar mekkanizmi ġodda? Grazzi. Je passe la parole au nom du Conseil à Madame Kalnina Lukashevitsa. Grazzi ħafna, eh, Kummissarju, sanaddi l-kelma lil Kalninja Lukashevka minnaħa tal-Kunsil. Kollegi, membri onorevoli, jina smajt ħafna il-kommenti differenti li ġew espressi tul dan id-dibattitu. U palma għedt mill-bidu, l-Unjoni Ewropea mhijiex bazata biss fuq ir-rispett ta' drittijiet fundamentali, l-Unjoni Ewropea hija bbażata wkoll fuq l-istat ta' dritt. L-istati membri kollha jridu jassiguraw li l-affarijiet jaħdmu f'pajjiżhom u li l-affarijiet kif qed jaħdmu f'pajjiżhom jirrispettaw dan il-prinċipju lini. Id-dialogu politiku li ġie stabilit fi diċembru 2014 permezz tal-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Affarijiet Baranin dwar ir-rispett tal-Istat ta' dritt jerġa' jikkonferma l-impenn tal-Istati membri sabiex nagħmlu salvagwardja tal-elementi essenzjali tad-demokrazija tagħna. Għalek jena konvinta li dialogu ġdid sejjena sabiex nassiguraw li l-istat ta' dritt se jkompli jiġi maqsum bħala għan eh, f'din l-Unjoni. Il-Viċi President semma il-sħubija tal-Unjoni Ewropea għal eh, Karta tal-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Il-opinjoni tal-ICJ tal-2014 Eh, poġġet l-enfasi fuq l-Unjoni Ewropea u aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa il-Kummissjoni il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni fuq kif nimxu l qudiem Il-Kunsill għada soda fl-impenn tagħha li l-isħobija huwa obbligu u mhux għażla. Hija ħaġa sorprendenti li aħna smajna sejħa li noħolqu mekkanizmu ġdid għal monitoraġġ drittijiet tal-bniedem għawek fi Strasburgu. Belt li għanda ħafna mekkanizmu ta' monitoraġġi. Jena naqbel mal-Viċi President li aħna rridu nevalwaw b'attenzjoni il-potenzjal li qed jingħata lilna mill-mekkaniżmi diġà eżistenti. Lodo hemm qegħdin. Irridu nitalmu iżda kif nistgħu nużawhom. Il-Kunsilj jemmen li dialogu politiku għandu ċertu potenzjal jekk jintuża b'konformità mal-prinċipi li nsibuhom eh, fil-konklużjonijiet ta' Diċembru li għadda. Emmek jinsab il-valur miżjut meta mqabbel ma' mekanizmu ta' monitoraġġ ieħor Jina ċerta li l-sejħa li ħabbar il-Kummissarju Timmermans ħat wasal l-idea ġodda. Aħna qed nistennew bil-ħerqa kif ukoll kooperazzjoni addizzjonali mal-Kummissjoni u mal-Parlament Ewropew. Nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu u grazzi għall attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna.